Przewodniczący! Witam Państwa. E, obecnie. Signori, lodwa tajba, nishtiq e, nil-għakom għal din seduta tal-Parlament Ewropew, niftaħ il-sessjoni l-laqa tal-lum. Ija. miftuħa issa u bħala l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna aħna issa niddiskutu l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew il-laqgħa li seħħet fis-16 u 17 ta' Diċembru tas-sena 2010 u l-istqarijiet mill-Kunsill Ewropew mill-Kummissjoni. Skont it-trattat dan ir-rapport ħajjingħata mill-President tal-Kunsill Ewropew, il-President Van Rompuy, Sur President Van Rompuy, jekk joġbok, nitolbok sabiex titkellem. Sur President, iżis kollegi, l ewwel net jiena nixtieq ilkom il-koll sena tajba. Nibda b'mod sempliċi, nawkuralkom is-sena tajba lilkom il-koll fuq livell personali kif ukoll